aħna ser nirranġaw il-voti f'dak il-każ. Hello, and So now we will have colleagues the explanation of the votes. Lesa ħana għal eh, l spiegazzjoni tal-voti. Ser nibdew bil-budget tal-2012. Nishtiq nagħti l-kelma lis sur Fox biex jispjegana eżattament kif vota u għal xi vota hekk. Grazzi tas-Sur President il-votazzjoni tal-lum fuq il-budget rappresenta opportunità